ta' minuta skont artiklu 163 jiena nixtieq nittob li sur Ivan Stefanic biex jitkellem bħala l-ewwel diskors. Grazzi ħafna, President. Jiena ħanitkellem fuq ir-roti Il-traffiku fil-bliet huwa kontroversjali ħafna, aħna rridu nsibu soluzzjoni waħda tkun li nibdew nużaw aktar ir-roti. Huma aħjar l-ambjent. Saru studju li urew li l-użu tal-roti huma aktar maġlin mill-karozzi, speċjalment jekk ikun hemm ħafna traffiku fl-Slovakkja u fl-Ewropa kollha għandna rridu nibnu aktar toroq adattati għal roti, speċjalment viċin l-istazzjonijiet tal-korsi tal-linja pereżempju u għandna bżonn aktar karriġati għal roti. Irridu nkunu nistgħu nifinanzjaw dan kollu bil-fondi Ewropej sabiex ikollna netwerk tajjeb fl-Ewropa. Naħseb li tajjeb nasbuha. Grazzi ħafna. Nadu issa għal Viktor Negresco mis-Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi ħafna jiena nixti nitkellem fuq id-diskriminazzjoni tar-Rumanija fl-Ewropa il-mezzi tal-xandir Eh, Ingliżi iħarsu lejn il-Rumeni mod negattiv ħafna u eh, din hija xi ħaġa razzista f'din l-idea tagħha fuq ir-Rumanija. Din hija xi ħaġa li qed nara eh, minnaħa tal-Ingliżi. Jiena nixtieq niddefendi l-Rumeni li qegħdin jgħixu barra mill-pajjiż. Jiena naqbel jiena napoġġhom anke f'din il-problemi ta' diskriminazzjoni. L-istituzzjonijiet Ewropej mhumiex qed jgħinu u l-Parlament irrid imur kontra kull dikjerazzjoni razzista anke jekk isiru mill-politiċi u anke mill-MP stess. Il-grupp SND fil-Parlament se toħloq il-ment eh, biex ħarsu l-indiskriminazzjoni. Bekk niżguraw il l-Parlament timur kontra kull razzizmu. Grazzi. Grazzi. Naddu issa għal Sur Krasnodewski. Grazzi ħafna President. Nixtieq nitkellem fuq il-Kosovo. Dan l-aħħar rajna migrazzjoni ġdida mill-Kosovo fl-Unjoni Ewropea, eh, speċjalment fil-Ġermanja. Qed nitkellmu mit-telf persuna u ħafna drabi anke mekkaniżmi ta' difiza. Ħafna persuni qed jgħidu li rridu nagħmlu xi ħaġa sabiex innaqsu din il-migrazzjoni u mhux qed naħsbu fuq għaliex qed tiġri għalhekk hija ta' frustrazzjoni li f'dan il-Parlament qed inħarsu fuq l-affarijiet kollha madwar id-dinja, pereżempju tkellimna fuq il-Venezuela llum u qed ngħidu kif n norganizzaw eh, il-politika f'pajjiżhom imma mhux qed insolvu l-problemi li għandna fl-Ewropa u bħalissa aħna ma nistawx nejnu l-dawn il-pajizi tan gbar bħal l-Ukrajina u laqqas qed nejnu l-pajizi zar bħal Kosovo għalkemm li hemm żewġ miljuni li ġew allokati mill-Unjoni Ewropea li bdew mill-1990 u anka l-monitoraġġ qed isir fuq dan il-pajjiż, xorta waħda is-sitwazzjoni hija waħda ħażina. Il-indiġi tal-2013 mill-Business Insider juri li l-Kosovo kienet waħda mill-25 lar pajjiż fil-dinja flimkien ma' Sudan tisfel mal-Mali. U għalek, eh, u faċli taħseb għaliex dawn persuni jixtiequ jħorġu mill-Kosovo, ma rridux nitkellmu biss fuq il-problemi ta' madwar id-dinja kollha, imma l-ewwel aħjar nitkellmu fuq il-problemi tagħna fl-Ewropa. Grazzi. Bardzo proszę, pani poseł Angelika Mlin. Grazzi. Issa s-Sinjur Angelika Melalde. alde Jiena se nitkellem dwar diskriminazzjoni mhux ġusta ma nistax naċċetta il prosekutur pubbliku fl-Awstrija ħa deċiżjoni dwar sospensjoni ta' każ kontra persuna li poġġa xi stampi ta' Hitler fuq Facebook u qal illi din hija kontra l-Iżrael. Jiena lan tiegħi illi nitkellem fissem il-minoranzi fl-2008 l kummissjoni qed proposta għal direttiva kontra id-diskriminazzjoni għal bażi ta' età, sessualità u oħrajn issa sfortunatament din ma ġietx implementata u jiena naħseb illi jekk se jkun hemm liġi biex nħarsu d-drittijiet fundamentali taċ ċittadini tagħna dik għandha tkun implementata u nforzata. Grazzi ħafna. Kollega minn l-Gue. Fjannar ta' din sena rajna li l politika tal-austerità mhux taħdem dan jidher ukoll fid-dikjerazzjonijiet ta' min jiddefendija bħal pereżempju dak li jintqal mill-Fond Monetarju Internazzjonali li qal li għamel xi żbalji ma ħasibx biżejjed dwar il-konsegwenzi tal awsterità u aktar minn hekk ir-reċessjoni. Issa aħna bdejna proċedura ta' negozjati mal awtoritajiet Ewropej diskussjoni dwar il-programm biex nkunu nistaw nerġaw nibnu il-Greċja u issa jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tirrispetta l-volontà tal-poplu Grieg u anka jaraw ftit x'qegħdin jimponu issa naħseb li anka l-ċittadini Griegi jridu r rotta ta' progress għal ġejjieni anke biex nirrispettaw id-demokrazija sussidjarità li huma inklużi fit-trattat. Grazzi ħafna sur Roppej kellim li jmiss għal ħodor. Grazzi ħafna. ċer. Il-biraħ Kien hemm ta' min jipproduċi il-ħalib fil-Litwanja u l-produtturi tal-ħalib fil-Litwanja din jippruvaw t tweġiba għal mistoqsija dwar jekk hemmx minn hemm bżonn il-ħalib tagħhom huma jingħataw il ċenteżmu għal kull litru ta' ħalib li jipproduċu u dan huwa aktar baxx mill-ispejjeż għal produzzjoni. Il-pajjiżi Baltiċi ma irċevewx ħafna għal dik li l-kumpens brabta mal-embargo tar-Russja. Għalhekk il-produtturi tal-ħalib għandhom qudiemhom sitwazzjoni bla tama kulħadd jaf ma ħadd ma jammetti illi il-bdiwa tagħna għandhom tħul bax ħafna u dan jaffetwa il kompetitivita tagħhom fis-suq tal-Unjoni Ewropea. Anka il-prezz tal-ħalib mhux maħdum jibqa dejjem l-istess imma l-ispejjeż tal-produzzjoni żdiedu bosta drabi f'dawn l-aħħar eh, xhur. Jiena għalhekk nagħmel appell biex hawnhekk inħarsu l-drittijiet ta' dawn il-bdiewa produtturi. Kellim li jmien. Sur Massimo Castaldo. Grazzi President. Jiena xtaq nistaqsi l-kollegi jekk jafu x'inhi din. Din hija eh, stampa ta' t-shirt li tafaw fuq l-internet minnaħħa tal-estremisti tal-Feyenoord, estremisti eh, li fej hemm iktar violenza l ġliet wara dak li sar, dik il-ħagġa ta' missija li saret fil-Ruma, eh, dak li hemm il-loba fil-Europa League, tal-Europa League Naħseb illi din il-ħarġa tal-mistħija ma setax titġib tiġi permessa aktar. L-autoritajiet Taljani kellhom responsabilitajiet kbar ħafna fl-affarijiet li ġraw mill-mod kif ġestew il-kriżi, veru, imma fl-istess waqt ħamlu ħsara l-funtana ta' valur imprezzabbli, patrimonju wirt eh, tal-umanità u l-ħsarat ħajkunu ximda xiftit minnom bet ma jistax jisewijom. Da mhuwiex sport, da mhuwiex futbol, jiena jena wkoll nitkellem ma' ċertu kollegi fuq din il-tema għaliex l-Ewropa tittaġġixxi minn dan il-lat u terġa titfa il-level tal-futbol għal dak li huwa għannatu daqqa ta' siq il-violenza ma nistawx naċċettaw violenza fil-futbol. Grazzi. Grazzi. Onorevoli Dots. Grazzi. Jina nilqa l-opportunità illi innaqsam il-tħassib minn qalbi għal konstituenti tiegħi fl-Orlanda ta' fuq fuq il fond Soċjali Ewropej għaliex kien hemm ħafna komunitajiet fis-setturi wkoll tal tan-nisa li tikkontazzjoni li iħossu illi ma kienx hemm trattament ġust u trasparenti lejhom mill-awtorità li qed tiġġestihom fl-ewwel stadju ta' applikazzjoni kien hemm radu ta' falliment ta' 60% il-ġimma li nax mill-grupp f'dan il-marġini li kontazzjoni ħafna minnhom tefaw diġà taw notizzi ta' sens jew għandhom diġà storja li jagħtu ħiliet importanti u jgħinu daw persuni li huma aktar zvantaġġati fis-soċjetà jien illum id-għajt ma' persuni tal kabinett ta' Sinjura Tyson għax eh, biex tinvestiga il-mod kif dan il-proċess fil-artiklu 25 ta' sezzjoni 3 tal-Common Provisions Regulation trid tiġi investigata li tgħid li ma jistax ikun hemm diskriminazzjoni fil-lotja tal-proġetti. Ikun hemm trasparenza qed nittama li l-kollu komissjoni jaraw illi l-perċentwal ta' ESF mirat fl-Irlanda ta' fuq huwa mirat lejn il-faqar u promozzjoni ta' inklużjoni soċjali. Grazzi. Grazzi. Sur Claude Roulin. Rona. Fil-imprizi u l-ħaddima għedin ħabtu wiċċom mal-krizi kbira e, fil-industrija tal-azzar u dan huwa essenzjali fi ħafna kasini ta' ta' xogħol u qiegħda eh, ħabatuċa pereżempju Linux ma' prattika zlejali u dumping min-naħa ta' Ċina għal ħaddima ta' settur, speċjalment fil-Belġu, perempju fil-Gjan jew Xatle, hemm il-problemi kbar. Irridu nidefendu dawn l-industri biex ma jkunx hemm prattika li tmur kontra il-liġi tal-kompetizzjoni. Aħna irridu naġixxu mingħajr ma nistennew 15-il xahar aħna irridu naqduhom naqdu l-gruppi kollha voluti fil-azzar biex ikun sistema aktar effiċenti din is-sistema fil-industrija u l-protezzjoni ta' din l-industrija. Ir-industrijazzjoni tal-Ewropa tiħtiġ iktar investimenti ma' fl-istess ħin appoġġ sot u aħna rridu nagħtu l-mezzi biex jieħed jkun jistgħu jiddeċidi mill-aktar fis u mal-ajr. Dziękuję bardzo. A teraz Grazzi. Nadu għassa għal Michela Ġifrida mis soċalisti Demokratiċi. Grazzi, jina darboħra nishtiq napoġġa il-kollegi tal-itkelmu fuq il-migrazzjoni ma tanx qed titkellmu dwaru. il strategja tal-Lampedusa l-kol nafu li ħassat l-Ewropa kollha kemm ħnedna li din u sebħ ta' ġurnata ma bat ġumatajn illu kien hemm traġedja oħra bi 300 oħra li mietu li dawn iseru fuq kuxjenza tagħna. U l medja madwar id-dinja tgħid l-Ewropa qiegħda beqi u l-Ewropa qed kaxkar saqajja. X'net nistennew il-vant nofsani huwa ma tistax iktar hemm violenza hemm il l-estremisti li qegħdin ġelu lin-nies jaħarbu minn pajjiżhom u qed iddoppjaw il-numru ta' migranti li qed iwaslu għal kosti tagħna u l-imwiet qed jiżidu berba darbiet. Ma nistawx nitkellmu biss, naddu għal-fatti, għanna bżon politika ta' politika ta' fejn il-kwota irrid qasmu tajbin u l-istati membri ħadd esklus irrit jerfa' din il-problema wkoll. Grazzi. Grazie. Pani poseł Anna Fotyga, grupa... Nadal signora Fotyga. Grazie ħafna President. Riga għetirti eh, għal alleranza ta' NATO fejn tkellmet fuq il-propaganda ta' Russja illi tipproteġi il-violenza kontra l-Ukrajina. U l-attivitajiet l-aggressjoni li kienet ta' ssir. F'dan il-punt konna nitkellmu fuq kif id-dinja libera ma ġietx informata kif suppost fuq dak li kien qed jiġri fl-Ukrajina huwa relevanti wkoll kif l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi demokratiċi qegħdin jagħtu lok lill awtoritajiet Russi qed tagħtihom l-istadina għal Brisbane għal Munich u anke stiednu lil Pushkin fil- fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin fil-Parlament Ewropew u forsi aħna mhux qed niralizzaw, imma aħna qegħdin ninġibdu f'din il-magna ta' propaganda min-naħa tar-Russja għaliex aħna nagħtuhom lok fejn jistgħu eh, jieħdu azzjoni, rridu nirrikonoxxu illi r-Russja huwa stat li huwa aggressiv fl-azzjonijiet tagħha meta anka ma' pajjiżi oħrajn ieħor sovran. Grazzi. Naddu issa għal deputat Matt Carthy. It-titib tista' tiżviluppa għal l-aktar ftej bilaterali fil-istorja, imma nistgħu nħarsu lejn dan il-proċess ħafna tħassib u fil-fat nħarsu l-integrità tal-Kommissjoni, negozjati eh, kif naħseb jien għada prematura wisq. U eh, din għandha tinfetaħ għal dibattitu u diskussjoni għal dawk li ġew eletti biex jirrappreżentaw iċ-ċittadini Ewropej. Il-Kummissjoni eh, mxiet mal-mandat b'mod sigrit sissa. Il-proposta tal-mekanizmu ta' ISDS u għalli natu dan proposti li jedet l-gvernijiet u jeżerċitaw anka l-influenza fuq leġizlazzjoni. Dan zgur li ħansibu oppozizjoni għalih. Ma nistawx naraw aktar tnaqis, per eżempju, għal-bdiewa fil-prodotti tagħhom u hemm prodotti li qed joħorġu b'aktar b'iktar standards olja u eh, l-bdew għalhekk qed jinsabu f'ħafna żvantaġġi għadna rridu naraw kif eh, dikrazzjoni li saru jisiru fil-verità aħna maħniex ħana podġaw l-ebda ftejm li qed inaqqas eh, mill-standards u l-petizzjoni tkollha tagħna grazzi. Grazzi naddu issa għal Tizjana Begin mill-FDD. Grazzi. Il-kumpanija Kostra Kroċiera tenda attenzjoni li titrasferixxi 161 ħaddiema eh, minn Ġenova għaminar konsultazzjoni tal-partiti soċjali u wara sensila ta' teddit offensivi eh, u tansult kontra l-ħaddiema. Jien qed nistudja jekk dawnu miex kontra liġijiet nazzjonali u Ewropej, manki jekk ma jkunx il-każ Nixtieq nisa illi hawnhekk qed nitkellmu dwar xi ħaġa verament tal-mistħija. Hija tal-mistħija li m'hemmx motivazzjoni ekonomika għal trasferiment u tal-mistħija li eh, kumpanija ta' brand li l-brand Italja saret il-punt l-lini tiegħu ta' l-iktar punt li saħħitha li eh, daħlet ħafna minn Unita Ewro mhux qed jaħsibha darbtej biex imur pajjiż ieħor ħafna persuni ħajġi trasferiti li jista' jwassal għal 300 unit. Dan l-Unja Ewropa mhux qiegħda hekk biex tagħmel ċertu pajjiżi iktar fqar biex ħadd joħor jibla l-but. Din mhux demokrazija u din mhijiex l-Ewropa tiegħi. Grazzi. Grazzi onorevole. Pal Grazzi, issa ngħaddu għal Daniel Buda mill-IPP. Grazzi. L-osservazzjoni tal-Fondi Ewropej. U fl-istessin hija garanzija għal żida tal-xogħol u anka l-istandards ta' Asian, il-pjan ta' investiment tal-Kummissjoni. Jiena naħseb illi bil-315 il-miljun għanna u koll il- żieda l-flus tal-Erasmus, il-CAP. Huma xi ħaġa li stati membri ma' ħafna stati membri illi qed minħabba diffikultajiet reali biex huma jassorbu dawn il-fondi minħabba diffikultà u anka l-komplessità tal-proċeduri għalhekk jiena nagħmel appell lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex jissimplifikawhom dawn il-proċeduri anka li dawn ikunu l-istess għal kulħadd ħalli l-assorbiment ta' dawn il-fondi strutturali issir realtà u mhux ipotezi għall-istati membri. E, pan possew Claudio Ciprian Talasescu. Nadu issa l onorabili Talasescu minn Soċjalistu Demokratiċi. Dwar il-TTIP, il-kummerċ u l-investiment u għaftajim kummerċali li jista' jagħti ħafna frott jekk jiġu rispettati ċerta Anke Anka problemi ta' sistema ta' saħħa fl-Ewropa jiena naħseb li dawn irridu nżommu f'moħħna meta nkunu qegħdin ninnegozzjaw il-ftehim dan il-ftehim m'għandux iwassal għal sitwazzjoni għar għal pazjenti, pazjenti li diġà huma tibatu jew li naslu għal sitwazzjoni fejn il-pazjenti jridu jħassu aktar flus għal mediċini ġodda. Il-kumpaniji farmaceutiċi għandhom ikunu trasparenti, għandhom anka juru x'inhuma il-riżultati ta' ċertu testijiet tal-iżvilupp ta' mediċini ġodda. Huwa importanti illi l-istituzzjonijiet Ewropej tajt ċaru tont lill istati membri li damu se wassal dan il-ftehim għal sitwazzjoni għar Rrid noqodwa attenti anka illi ma innaqsux il-lok għal li manuvrar tal-kumpaniji farmaceutiċi imma dak li huwa aktar importanti huwa l-aċċess tal-pazjenti għal mediċini. Ekar gruppe, Issa, Signora Von Stroh, mela, grazzi ħafna il-Stat Islamiku 10 tiemilu għatel 21 persuna fil-Libja fejn qatawlhom rashom. Din kienet fuq l-internet u kienet fuq l-attak ta' dawn il-persuni. Dawn kienu kristjani għalu illi qatlu għaliex kienu kristjani. Iżda l-istati mux qed nitkellmu biss fuq kristjani, ejja naħsbu li kieku l-istat iżlamiku ma qattilx 21 Kristjan imma 21 omosessuali x'se jiġri f'dak il-każ? Ovvjament kien ikun ħafna dikjarazzjonijiet ta' solidaritajiet mill-Unjoni Ewropea u anka kien ikun hemm ħafna għafuqa imma issa nitkellmu fuq nisma' fuq dan il-qtil ta' dawn Kristjani, s'issa silenzju. Surtaki għall-APP. E Fl-2006 kien hemm nies li ma nafux min huma attakkaw il-studenta Ungariża u xużat il-kelma tagħha, il-lingwa tagħha. Dak iż-żmien il-Ministru tal-affarijiet intern qal illi din l-istorja ġiet inventata imma issa hemm evidenza legali imma xorta waħda din it-tfajla batit ħafna u hi tellet il-qorti minħabba dan kollu sa għaddew sitt snin wara dan li ġara u il-gvern talab mafra li din it-tfajla Issa, il-proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja terġa' tibda wara dawn l-avvenimenti se terġa' tispiċċa il-Qorti ħarbet mill-pajjiż u issa qed tgħix f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea nixtieq għalhekk nappella biex insibu soluzzjoni nixbet l-attenzjoni tagħkom għall problema naħseb illi l-Unjoni Ewropea għandha tkun il- rappreżentata fil-proċedimenti tal-qorti meta ħin se jinsema' il-każ ta' din it-tfajla. il konvenzjoni ewropea ta' xi tnax il sena ilu kellha tfassal kostituzzjoni għall ewropa ġara li ġien ġiet mixħuda mill-istess pajjiżi ewropej li kienu fil quddiem ta' sforzi favur għaqda dejjem eqreb fl ewropa sadattant kienet waqfet għaqda monetarja fin nuqqas ta' għaqda ekonomika ġarret fiha diverġenzi ekonomiċi kbar bejn l-istati membri tagħha fl aħħar snin iż-żona tal ewro ġarbet riċessjoni li ħarġet fil beraħ id-defiċjenzi fl-istrutturi tagħha iddaħħlu arranġamenti biex isostnuha u jżommuha kompetittiva fil qafas tal-globalizzazzjoni. Fiħdan ħdan l aqda monetarja jonqosna mekkaniżmu fiskali ċentrali li jwieżen diverġenzi bejn iċ-ċentru u l-periferija billi jitrasferixxi r-riżorsi miċ-ċentru lejn il-periferija. Interventi mill-Bank Ċentrali Ewropew li x'aktarx imorru lil hinn mill-qafas legali tiegħu salvaw lill-Unjoni Monetarja mill paraliżi Ironikament il-mexxejja tal-bank li mhumiex eletti sejħu l-aktar żviluppi politiċi li jagħmlu l-Unjoni Monetarja adatta aktar għall anijiet tagħha. Jibqa' l-fatt li l-popli Ewropej ma jridux soluzzjoni federali iridu ewropa tan nazzjonijiet. uħud fostna hawn jaraw dis bħala teorija jippreferu titjib fil governanza ekonomika li ġa sostni l-istrutturi eżistenti ta' tmexxija. l isfida hi kif se nirrispettaw dak li jridu l popli waqt li nissodisfaw l ħtiġijiet ta' monetarja effettiva bejn nazzjonijiet demokratiċi. l isfida tista' tintlaqa biss bl-iżvilupp ta' strutturi konfederali fiż-żona euro. Uh, pan poseł pan minister michał jazdowski Grupa Ekar, bardzo proszę. Sur Iwadowski, jak joġbok. Grazzi ħafna. Jena nishtiq nitkellem dwar l-inizjattiva ċivika Ewropea dan huwa dritt ġdid għal ċittadini Ewropej dan ġie mwaqqaf bit-trattat ta' Lisbona u b'mod speċifiku nixtieq nitkellem dwar l-implementazzjoni ta' dan li li sfortunatament hemm diskrepanza kbira bejn il-dikjerazzjonijiet fit-trattat u dak li jsir fil-prattika. Dikbar inizjattiva appoġġata minn żewġ miljun persuna fl-Unjoni Ewropea u anke talbet li jkun hemm azzjoni legali dwar il-protezzjoni ta' eh, trabi li għadhom ma twildux dik ġiet miċħuda mill-Kummissjoni mexxija minn Barroso. Issa l-Kummissarju Tulelman se jgħid li din l-inizjattiva m'għandix tiġi trattata b'mod legali imma mod politiku. Ma nafux il-forma se tkun. Illum se jkun hemm smieħ dwar l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej jiena għalhekk nagħmel appell ilkom illi nassiguraw illi din l-inizjattiva tkun dritt ta' vera ta' ċittadini u mhux biss eh, erba' kelmiet miktuba fuq karta. Grazzi ħafna ta' dan l-appell tiegħek issa il-dakun. Grazzi ħafna. Hemm ħtieġa għall gvernijiet kollha biex i anka l-affarijiet b'mod eh, għandhom xaqsmu ma' djar ikunu konformi ma' dak li qed jiġri fl-ekonomija anka l-enerġija pereżempju tiswa ħafna flus għal kull euro investit ċertu bini dak jista' jwassal għal 5 euro minn fondi eh, pubbliċi jista' jkollok eh, tfaddil ta' 450 kull sena dawn id-djar jagħmel sens illi jkollok ċertu um, infrastrutturi f'dawn id-djar anka fi bini pubbliċi 10 eh, telef eh, bini uh, pubbliku fl-Irlanda qegħdin jiswew 600 miljun mħabba il-kontijiet għalhekk aħna nixtiequ ninvestu nkoraġġix investiment f'dawn it-tip ta' infrastrutturi fid-djar ħalli anka dan jgħin il-settur u l-ekonomija u jiena nagħmel appell lill-Kummissjoni anka il-pjan ta' investiment tal junker ħalli bekk aħna nibdew ninvestu f'ċertu miżuri ta' tisħin fid-djar li jkunu effiċenti. Grazzi ħafna ċaba morna jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Il-Prim Ministru Ungeriż u anka l-Gvern Ungeriż qed jiġi kritikat jekk dan jiġri l-MEPs tal-EPP hawnhekk fil-Parlament jgħidu illi il-Gvern rebaħ elezzjoni demokratika, rebaħ iż-żewġ terzi ehm, maġġoranza bis-saħħa tal-Ungeriżi ma mhux minnu il għaliex L-OSI qalet illi din il-maġġoranza ta' żewġ terzi inkisbet permezz preżenza sbilanċata tal-partijiet ehm, fuq il-medja u anka xi tibdil elettorali. Dan ifisser li skont il-rapport dwar l-elezzjoni tal-OSI qed jingħata verdett negattiv fuq l-elezzjoni. L-elettur Ingeriżi esprimew l-opinjoni tagħhom Fil-prattika nhar il-ħadd Vespri fil-laċ fej kien hemm by-election elezzjoni sekundarja. L-oppożizzjoni, l kandidat tal-oppożizzjoni rebaħ Jiena għalhekk nittama li issa nerġgħu lura għal rotta Ewropea minflok għal ħolm miġnun tal-mexxej tagħna. Grazzi ħafna. Marjana Patir, jekk joġbok. Li Pipi. Pala persuna li temmen fil-dritt, Stata dritt, jina namel appell li komissjoni biex eh, tappoġġa dan il-prinċipju eh, kullimkien. Jina nishti li il-Serbja tirrevoka l-artikli 23 liġi tagħha li għandha x'taqsam ma' dawk l-entitajiet ehm, korpi pubbliċi li huma imdoħlin fil-prosekuzzjoni. Is-Serbja għandha l-irwol issa tal The Little Hague U għabbażi ta' dan, aħna issa nistgħu ntellaw il-qorti dawk il-liġidu fil-Kroazja u anke probta ma' berdetti ta' qabel il- Qorti internazzjonali ħarġet il-verdet u qalet li s-Serbja kienet responsabbli minn eh, kondotta kriminali fl-1991 mhuwiex aċċettabbli illi pajjiż li ġielet kontra l kroazja kif qed jgħid dan il-verdat issa tista' tella l qorti eh, Ewropej eh, minn pajjiżi tagħna jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha jkollha rwol f'dan u għanda responsabilta illi ehm, tipproteġi l-istat ta' dritt. Grupp Socjalistów Demokratów, bardzo proxu. Onorevoli Borzan, SND. Grazie, Chair. Il-tilqim huwa wieħed mill-ikbar kisbit tal-umanità tagħna. U raġuni għal għax inkunu guburin fuq livell kollettiv Hemm ħafna fondi għal ukoll dawn il-programmi ta' tilqim f'pajjiżi terzi, ma bad ma jistax jikkonvinċu l-pajjiżi tagħhom stess illi jagħmlu tilqim. Allura il-ħosba telet ħafna tal-aħħar snin fil ġermania issa ftit jemilu kien hemm tifel li miet ta' minħabba din il-marda li jaħsibna li kien hemm konna kontrollajna dan ma jfissirx li aħna nistgħu nipperikolaw ħata ħadd ieħor sempliċiment taħt il-kappa tal-libertà. Aħna jiena ġejja minn Kroazja fejn pajis fejn inti kien tirrifjuta li tlaqa mit-tfal tiegħek tispiċċa eh, iwarrejat. Iva, il-virus il, mandomx eh, din l-ideja tal-libertà ta' azla. L-autoritajt irdiżaw il-mizuri kollha biex eh, jittressaw il kustjoni ta' naqis tal-tilqim fit-tfal. Angela Valina għal-Gwen Ġiel. Grazzi. Nixtieq nitkellem dwar hepatitis C mhux tal-li hija waħed mill-ikbar problemi madwar id-dinja meta niġu għas-saħħa, imma hija l-raġuni l-enija tal-transplants tal-fwiet. Hija hemm medicina li hija effettiva xi design fil-mija eh, u tista' tiġi tista' tipproduċi medicina ġenerika fil-forma tagħha, tal-forma oriġinali tagħha għal xi forsi 100 euro kollox, imma mhux qed tisseħ u minflok qed tiswa l-aluf ħafna nies qed imutu ħabba feħ ma l-gvern għax il-gvern ma kienx qed iħallas għal dan il-mediċina. Waqt li aħna għadna qegħdin nitfgħu l-biljuni fis-sistema finanzjarja u l-Knisja Kattolika, nix ikun naf il-Kommissjoni taqbel l-Ispanja eh, ta' tikser id-drittijiet ta' ċittadini tagħna illi tiggarantixxi li jkun hemm aċċess għal saħħa ta' sistema ta' saħħalija ta' kwalità għalja. Irridu nħarsu lejn dan il-ksur ta' drittijiet Ewropej fuq il kompetizzjoni minħabba li dawn il-individwi tisu ħafna flus. Miżura oħra tista' tittieħed huwa l-fatt illi li inti kollok liċenzja ta' bil-fors jekk jew permessa bil-fors jekk dawn il-prassi abbużivi provjenu dak li jkun li jkollhom aċċess għall mediċina li għandha bżonn. Onorevoli, Giorgi Helvenej mill-EPP. President Sinjuri, l-aggressjoni, violenza tal-Istat Islamiku wassal ukoll għal dan il-21 nisrani li inqatlu. U eh, dawn eh, din fl-Libja, fil-sisiru fl-Libja tal-affarijiet li għedha fl-adba tal-Europa. U din hija sfida kbira lina wkoll. Jiena għattajt ħames tiem kampi ta' detenzjoni ta' rifugjati nixtieq nixbilkom l-attenzjoni responsabilità tagħna bħala ċittadini. Aħna qegħdin noqogħdu dejna fuq żaqna waqt li tradizzjoni ta' 2000 sena eh, ta' kristjanizmu qed jisfa fix-xejn, mhux il-bot minna. Aħna rridu nħarsu l-minoritajiet, eh, kunu x'insara, kunu x'ikunu. Ehm, li mhux l-ewwel darba li jiena qed indirizza il-Parlament eh, Ewropew u il- nitolb il-Parlament Ewropew biex jgħatu ktar kas kustenijiet affarijiet l nxaqsu għal bniedem umanitari. Lan irrid ikun li tejn li dak li kun jgħin il-pajjiż in-nies pajjiżhom stess, wieħed jibqa' passiv huwa kontra l-valuri tal-Ewropa huwa inuman. Jkieġobkom ħal permetu li jina nkun guburi tal-għanuna li tista' tagħti l-Ewropa. Grazzi tassew ta' il-diskors eh, sabiħ ħafna. l-onorevoli Nina Gill. L-Unjoni Ewropeja qed mira lejn il-miri tal 2020 għal tkabbir ekonomiku esklusiv u għali, ma għadna qegħdin fil-2015 u għadna qegħdin nippruvaw nirkupraw mill-falliment tal-2008 Eh, Ejentikom eżempju mi konsekwenza tiegħi tal-West Midlands illi għandhom l-ikbar kabir f'esportazzjoni f'kull sena li qed tikber kull ma jmur u hija tielet l-ikbar raġun ta' esportazzjoni fl-Ingilterra li il-prodotti l-manufattura mhux kummerċu servizzi xorta hemm nuqqas ta' persuni bħiliet eh, ta' jibin bizzejiet. Jekk ikun ċettajna il-problema mod lokali, mod iktar malar, konna nevitaw dawn il-problemi li konna qabel aħna għanna bżon inqas kontroll imma samlu mġartu il-gvern tal-Unit qed jiċċentralizza il- ESIF, eh, e il-reġun tiegħi bħal ħafna oħrajn għandu dmexxija, dinamika u impriża imma u innovazzjoni imma nistgħu nużawhom biss dawn l-elementi jekk it-teħid id-deċiżjonijiet innisaparawhom il-Gvern ċentrali l-ekonomiji madwar Ewropa qegħdin jittalbu għal rikonfigurazzazzjoni u ribilanċar tal- banek ta' gvernijiet ċentrali u nazzjonali u lokali. Aħna irridu namlu iktar biex nivolvu l-bliet u eh, reġuni fi teħid ta' tfassil tal-politika, deċiżjonijiet fuq tfassil tal-politika jekk aħna rridu nkunu leali lejn iċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Mela jien kont tolerati ħafna magħkom issa il-Revoli Mattias eh, mill-Gwen. Grazzi President, daw l-aħħar ġimgħat in-negozjati mal-gvern Grek wasal għal ħafna mexxejja Ewropej u eh, figur tal-governanza nazzjonali għallu li l-programm tal-Portugal kien kien ta' suċċess u din ma tantx hija vera għaliex dawn l-aħħar snin l-investiment naqas b'60 250 250.000 impjieg intilfu, 33% tal-GDP kien ehm, fid-dejn u l-faqar u l-eskużjoni zdiet, jiġifieri ma sibx kien ta' suċċess. Kieku, m'għandniex dawn l-aħbarijiet li għandna bħalissa, il kummissjoni edha tniet il-proċedura ta' l-sbilanċ kontra Portugal. Nadu issa għal Franċ Bogovic, fisem il-PPE. Dwar id-batija ta' n-nies illum il- dak illi smajna l-politiċi jgħidu l-wedit tagħhom imorru kontra il-loġika ekonomika dawn waslu għal biex in-nies iweġġgħu aktar għax jħossuhom ingannati. Politika monetarja proattiva min-naħa tal-ECB, il-pakket tal-Unjoni Enerġetika, il-pjan ta' investiment, dawn huma kollha miżuri illi jajnuna nittamaw illi fl-ekonomija Ewropea l-affarijiet se jitjiebu. Iċ-ċittadini tagħna għandhom bżonn dan il-progress fis-sitwazzjoni politika u ekonomika Ewropea. Jekk dan ma jsirx, jiena naħseb li huma se jħossuhom għal darboħra ingannati. Għalhekk nagħmel dal-appell lilkom u l-Kummissjoni u anka Ir-rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea biex kemm jista' jkun malajt adottaw il-miżuri neċessarji biex il-pajjiżi membri jibdew jimxu viċin il-tkabbir ekonomiku. Laslo. L-aħħar kellim is-sur Laslo Tokes. Nadirek il-kelma. Sur President, f'dan il-ġurnata il fejn qed infakru il-vitmi tal komunizmu nixtieq nitkellem fuq Transilvania fir-Rumanija fejn ir-reġim komunista ta' Ceausescu eh, provaw jisimilaw l-minoranza eh, suċessuri kienu ħajkolhom l-istess trattament biex iwaqfu id-dittorali imma imma il-gvern tar rumanija jidher illi ħajimxi mal-politika ta' Ceausescu sabiex jaqsmu l maġġoranza tar rumanija u dejjem juża l-Unjoni Ewropea bħala skuża għalek qed nipprotestaw fuq l-segregazzjoni ta' dawn ir-reġjuni jiena ma naqbilx mal-dimostrazzjoni tal-Kunsill il ħassir fl-10 ta' Marzu dan qed nitkellmu fuq ksur ta' drittijiet tal-bniedem u tal-soċjetajiet ta' minoranza kontra l-libertà ta' espressjoni Eh, illi u li huwa parti kollha mill-Kostituzzjoni tar-Rumanija jiena nitlob lil Parlament Ewropew sabiex jidħol f'din il-problema ta' dan ir-reġjun. Grazzi. Dziękuję bardzo panu posłowi, pan był... Grazie ħafna, inti kont l-aħħar kellim. Id-dibattitu tal-lum jispiċċawnek nirringrazzjakom tal